naġġorna għal ftit is-seduta sabiex nilqa il-majestà tiegħu ir-re jiġifieri Gullermo Alessandru tal-Olanda u nilqgħu għal din is-sessjoni. Sa Majesté le roi des Pays-Bas, Willem Alexander. Il-Majestà tiegħu il re Guglielmo Alessandro tal-Olanda. Vielen Dank. Bitte nehmen Sie Platz. Jekk joġobkom, ħudu postkom. Majestät ist für das Europäische Parlament eine große Ehre, Sie heute bei uns. ta' nur għalina pala Parlament Ewropew illa nilqawk hawnhekk fostna illum war nofsinhar. Din hija tradizzjoni dewwiema u onur ukoll għalina illi matul il-presidenza ta' stat membru partikolari il-kap ta' stat jindirizza lill Parlament Ewropew. Grazzi, Maestà tal-li inti zammejt ma din it-tradizzjoni. Jiena naħseb nista' ngħid moħi mistrieħ li inti mintix l-ewwel kap ta' stat mill-Olanda illi qed tindirizza l-Parlament Ewropew. Iżda l-ewwel re mill-Olanda li qed tindirizza l-Parlament. Aħna niftakru il-presidenzi ta' qabel ta' l-Olanda eh, u fil-fat kienet ir-reġina Beatrix illi kienet ovvjament indirizza fil-passat il-Parlament tagħna u inti komplejt din it-tradizzjoni. Aħna pala Parlament u l-Presidenza u kol tal-Olanda qegħdin naħdmu fl-imkien u dan fi żmien turbulenti ħafna. Grazzi Majsta tal-li inti żortna llum matul dawn iż-żminijiet tan diffiċli. Nittu pjaċir issa nisimgħu minn għandek jekk jogħġbok. Meneer de voorzitter, leden. Sir President, membri tal-Parlament Ewropew. Din hija esperjenza tas-sew speċjali għalija illi inżulkom matul il-Presidenza tal-Olanda ma tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Intom tirrappreżentaw iċ-ċittadini fuq livell tal-Unjoni tirrepreżentaw mhux biss il-bżonnijiet u l-ispettattivi tagħhom, iżda wkoll l-inkwiet, it-ħassib tagħhom. Mhux biss l-ideali, it-tamit tagħhom, iżda wkoll il-frustrazzjonijiet u nuqqas ta' fiduċja tagħhom dawn il-femit kollha illi b'xi mod jiggalvanizzaw il-ċittadini Ewropew u dawn huma kollha femiet illi jiltaqgħu hawnhekk fi Brussell fejn jistgħu jinstema' għandkom kompitu importanti u wieħed diffiċli wkoll, speċjalment issa għaliex nafu illi r li qed jonfu hawnhekk fl-Ewropa bħalissa huwa wieħed kiesa ħafna u ħafna minn dak li aħna nozzu bħala Ewropej u issa huwa taħt pressjoni. Xarejlu din il-belt u hawnhekk f'dawn il-viċinat kenna dawn l-attakki tal-estremisti illi qatlu 32 il-persuna ta' diversi nazzjonalitajiet. Illum aħna naħsbu f'dawk li ħallew warajom illi ħajjithom ovvjament għal dejjem huma eh, mibdula minn dak li ġara. U naħsbu wkoll f'dawk illi sfaw midruba fl-attakki u issa għedin jippruvaw jerġgħu jibnu mill-ġdid il-ħajja tagħhom. L-attakki laqtu il-qalba ta' Brussell il-belt fejn in-nazzjonijiet tal-Ewropa jiltaqgħu. Hekk kif l-attakki laqtu lil Pariġi s-sena l-oħra u laqtu wkoll pajjiżi oħra madwarna Ankara, Aleppo, Beirut, Bagdad, Sus u Lahor. Il-vjolenza u l-oppressjoni jiddominaw il-ħajja ta' miljuni ta' popli fir-reġuni madwar l-Ewropa, soċjetajiet sħaħ infirdu u ħafna persuni disprati qed iħossu illi l-unika għażla għalihom hija li jaħarbu. U mbagħad hemm kriżi illi mbagħad qed poġġi peace ibes ħafna fuq pajjiżi li qegħdin jirċievu l-ikbar influssi ta' refuġġati, Lebanon, il-Ġordan, Turkija u diversi pajjiżi tal-Afrika. Stati membri tal-Unjoni Ewropea wkoll qed iħossu l-effetti tal-kriżi tar refuġġati xi wħud aktar minn oħrajn. Bekk il-kapacità ta' sorbiment tas soċjetajiet tagħna u s-solidarjetà fih dan l-Unjoni qegħdin jitpoġġew taħt il-lenti. Hemm il-bżonn illi l-persuni ikollhom fejn jgħixu għal post fejn huma jistgħu jsejħu wkoll bħala id-dar tagħhom. Kif qal il-filosofu Ġermaniż Rudiger Safranski. Nistgħu nikkomunikaw u nivvjaġġaw fid-dinja iżda ma nistgħux ngħixu b'mod dinji, nistgħu jew ngħixu hawnhekk jew hemmhekk U importanti bekk illi natu intenzjoni għal dan il-bżonn uman illi nkunu marbuta ma' post speċifiku fid-dinja. Għal ħafna Ewropej il-pajjiż tagħhom stess jagħti din ir-rabta essenzjali, rabta ma' storja, tradizzjonijiet u drawiet daw li huma tagħhom. U bekk dan japplika għal 17 miljun ta' abitanti tal-Parti Ewropea tar-Renju tal-Olanda. U bekk l-Olandiżi jħobbu ħafna il-pajizom u magburin bil-wirt li ħallew Erasmus, Grotius, Spinoza, Rembrandt, Van Gogh, Cornelius Lely u Johan Cruyff. Iżda minkejja din ir-rabta u l-imħabba li nħossu għal pajjiżna. Qatt manna ninsew dak li ksibna mill-ċivilizzazzjoni usa tal-Ewropa u l-popli, l-kulturi ta' madwarna, inklużi il-regoli u l-valuri importanti. Il-Grigi fil-fatt tawna zerrija żerrija tal-elementi demokratiċi li aħna nożżullum, taljani tawna rinaxximent għajn ta' dawl għal kultura u għall innovazzjoni xjentifika u kien immigrant Franċiż Christophe Plantin illi fl-aħħar tas seklu 16 ippubblika l-ewwel dizzjonarji tal-lingwa Olandiża. Umbat, akademiċi pal-Libnis u Voltaire mill-Ġermanja u Franza u koll nidew il-pedamenti ta' zminijiet imdawla. Umbat fl-aħħar daw l-aħħar snin kellna it-tieni gwerra dinjija u kellna l-aljati mill-Renju Unit u l-Polonja illi iġġildu għall-libertà tal-Olanda u dana għaspiża personali kbira. U allura aktar u aktar qegħdin naraw illi il-pajjiż u l-kulturi tagħna għandhom rabtiet sodi. Iva, tista' b'xi mod tinjora t-territorju, iżda mhux il-kultura, L-Ewropa tirrappreżenta l-ideal ta' ċivilizzazzjoni, tal-libertà personali, tad-dinjità tal-bniedem, l-ugwaljanza u s-solidarjetà. Ir-Reġina Beatrix ommi indirizzat din l-Assemblea fl-1984 u fl-2004. U fl-aħħar okkażjoni hija fakret l-ispettattiva kbira li ħafna żgħażagħ kellhom tal-Ewropa u dan fil-bidu tas snin 60 unikwota. Dak li imbeda bħala il-pediment għal laqda fil-setturi tal-faham u tal-azzar wassal għal moviment illi ifisser illi maċ għanna divizjoniet fl-Europa biex bekk nżommu eh, slim u jkonna kontinent ta' saħħa u enerġija. Ek għalet. Jiena twilit fl-1967 u għal-ġenerazzjoni tiegħi eh, punt eh, importanti ħafna kien l-1989 fejn il-linji li kienu jaqsmu l-Ewropa bejn l-Vant u l-Punent eh, kienu linji li mbagħad waqgħu. U bekk kien hemm it-tmiem ta' gwerra birda u kien hemm il-bidu ta' żmien ġdid. U l-popli tal-Ewropa kienu bekk ħilsa biex ikunu jistgħu jibnu rabti ġodda u kien ċar ukoll għall pajjiżi tal-Ewropa li għandna responsabilta komuni. Indunajna wkoll xi ħaġa oħra wkoll illi fi żmien ftit ġenerazzjonijiet il-pożizzjoni tal-Ewropa fid-dinja inbidlet. Ma nistgħux nassumu biss illi mod kif naħsbu seb xi mod ifassal l-andament tas-sitwazzjoni għaliex m'għadniex fiċ-ċentru fil-qalba tad-dinja minn aspett ekonomiku, ġeopolitiku u kulturali. Il-valuri li aħna nikkonsidraw universali mhumiex evidenti kullimkien u f'ħafna bnadi huma taħt teddida. Bekk hemm bżonn illi naqdu flimkien u naħdmu flimkien għaliex fil-fatt naħsbu aħna nemnu f'dawn il-valuri u għandna din it-tradizzjoni komuni. Bekk issa mhuwiex il-passat li għadna iżda l ġejjini Bħalissa diffiċli nsaqsu lil nfusna x'tip ta' Ewropa nirrappreżentaw u għal xiex għandna nkunu kburin. Aħna donnu nifukaw fuq il-problemi, noqqasijiet, dawk il-punti li ħasbuna, iżda dawn l-inkwiet, anke jekk huwa nkwid serju u ġustifikat xorta waħda jrid qis fis-sfond ta' dak li ksibna u dan grazzi għall kooperazzjoni Ewropea. Huwa faċli illi tassew nassumu li għandna jkollna slim u sam id-dekjerazzjoni ta' Schumann l-ebda stat membru ma spara kontra stat membru ieħor U bekk fl-Unjoni tagħna insibu illi s-seta hija parti mill-liġi. Jiena parti mill-ewwel ġenerazzjoni ta' Ewropej fl-istorja illi qegħdin ingawdu minn din ix-xorti l-kbira u nittama li ġenerazzjoni tal-ġejjini wkoll ikollhom din ix-xorti. De keuze voor Europese integratie was een keuze illi nżommu l-integrazzjoni Ewropea ifisser illi flimkien ikonna soċjetajiet illi jkunu ħilsa u flessibli u miftuħin u dana taħt ordni legali komuni. 500 miljun Ewropej issa maquda f'unjoni ta' valuri komuni. U allura li niddefendu dawn il-valuri ifisser li rrid ħafna diskussjoni u emozzjonijiet. Ovvjament, anki fil-Parlament narawhom dawn l-emozzjonijiet illi ndawru valuri astratti għal leġislazzjoni konkreta, regoli u pjanijiet eh, jirrikjedi dibattitu mqanqal. U jista' jkun hemm mumenti fejn ma naqblux għal ma naqblux u xi kultant dina titqis bħala evidenza ta' djufija tal-Ewropa. Madanakollu dawn huma evidenza tas-saħħa tal-Ewropa, riflessjoni kritika, libertà ta' espressjoni, dibattitu miftuħ, skrutinju demokratiku, dawn huma parti mill-Ewropa fil-spajizi ta' dittorjat biss jista' jkun hemm sitwazzjoni fejn m'hemmx dibattitu politiku. U allura fejn huwa importanti li nkomplu naħdmu flimkien. U allura din hija mistoqsija li għandna nsaqsu ta' kuljum. Ma' kull sfida ġdida ikonna sejħa għal kooperazzjoni aktar b'saħħitha. Ikonna amministrazzjoni tajba tal-flussi ta' refuġati, niġġieldu traffikar tal-bnedmin, terrorizmu, kriminalità, intejbu il-provvisti tagħna tal-enerġija, li namministraw kif suppost il-klima li waslu għal aktar tkabbir ekonomiku u noħolqu impigi għal 22 miljun Ewropej illi bħalissa huma qiegħda. U hija ma ninsewx illi aħna rridu wkoll insaħħu l-pożizzjoni tagħna illi nkunu fuq quddiem biex nuru fejn il-libertà hija medda. U kif semma Erasmus 500 sena ilu m'hemm xejn aktar faċli milli nirbħu dak li huma maqsum. L-Ewropa fid-diversità kollha tagħha hija waħda. Il-kontribuzzjoni ta' kull pajjiż huwa fundamentali. B'hekk aħna irridu naraw illi l buke Ewropew ma jistax jitqis bħala wieħed komplet minar il-fjuri differenti li nsibu minn Spanja, mill-Flerdeli ta' Franza, mill-fjuri ta' Greċja, il margarita mill-Danimarka l-Edelweiss mill-Awstrija. Ċertament l-Unjoni Ewropea tista dejjem tħares il-qoddim, però dan ma jfissirx illi b'xi mod irridu eh, nagħlqu ma nikkritikawx fejn ikun hemm bżonn u anki nikkritikaw lil nfusna. Ċertament ħafna drabi nkunu f'sitwazzjoni fejn l-urġenza tfisser il-irdu nidu azzjoni u dan seħħu kol fil-krisi bankarja dan l-aħħar ukoll fi żmien tal-kriżi umanitarja u dana kien riżultat tal-flussi ta' rifuġjati mis-Sirja u żoni oħra ta' konflitt. Li nantiċipaw il-problemi mhijiex ovvjament eh, punt daqshekk b'saħħtu għaliex wara kollox l-Ewropa tista' taġġel biss daqskemm jaġlu l-istati membri tagħha. U allura l-interazzjoni bejn l-Unjoni u l-Istati membri tagħha u bejn pereżempju l-Parlament u l-Parlamenti nazzjonali huma sfidi u problemi fuq l-orizzont u dawn huma ovvjament aktar u aktar importanti. Fl-istess waqt dan ukollu ifisser illi jkun hemm aktar rekwiżiti għal dak kemm x x'jaqsam il-funzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Imbagħad iżda tagħna dawn huma l-investimenti tagħna tal-ġejjieni, iżda qed nagħmlu biżejjed għalihom il- potenzjal mhux sfruttat ta' suq uniku tagħna huwa stmat għal madwar 1.25 ehm, triljun euro u allura irid ikollna prospetti ekonomiċi u soċjali għal kulħadd. U din l-isfida ifisser li mhux biss insegwu t tkabbir permezz tas suq uniku wara kollox, l-ordni legali komuni tagħna wkoll hija waħda ta' ordni soċjali biex bekk ikollna opportunitajiet indaqsa l kulħadd. Id-dritt biex wieħed jistudja, id-dritt tax-xogħol għan-negozju u biex jintużaw servizzi pubbliċi fi stat membru ieħor hija kisba ewlenija. Iżda ma rridux ninsew il-prospetti ta' dawk li jażlu joqogħdu d-dar dak li huma jesperjenzaw mhuwiex tant sitwazzjoni ta' iktar opportunitajiet Eh, iżda aktar kompetizzjoni. Wal ħuħut l-Ewropa tfisser li jkun hemm aktar opportunitajiet għal oħrajn ifisser li inti toqgħod mal-ġemp u tara oħrajn jimxu l qudiem U allura it tħassib li ħafna jħossu dwar l-impatt tal-Ewropa mbagħad ifisser li jkun hemm nuqqas ta' kuntentezza bil-mod kif l-Unjoni Ewropea tiġi u mbagħad immexxija. U allura aħna dejjem provajna nofru ġbija ideali tal-Ewropa, ta' proġett Ewropew li qed javvanza. Iżda, pal meta aħna nibnu pont stabbli, eh, dejjem irridu mbagħad noqogħdu attenti għal liġijiet tal-fiżika eh, kemm importanti tensjoni għal xinkella mbagħad ma jkollniex fundazzjonijiet illi u bażi li tkun solida. U bekk irridu wkoll insaħħu l-istruttura ta' poċ tal-Unjoni u dana ovvjament jorbot fuq l-istituzzjonijiet Ewropej, inkluż il-Parlament Ewropew. U allura it-tweġiba hi li mhux biss noħolqu aktar regoli, iżda wkoll irrid ikollna approċċ komuni biex bekk id-deċiżjonijiet isiru mill-qrib possibbli kemm jista' jkun maċ-ċittadini tagħna. Mhux biss irridu nindirizzaw l-effettività tal-Unjoni, iżda rridu nindirizzaw ukoll it-ħassib tal-popli tagħna għaliex ma jridux jibqgħu jaħsbu li b'xi mod qed jitilfu l-identità kulturali tagħhom. Iċ-ċittadini fi stati membri se jħossu li huma tassew ċittadini Ewropej jekk huma jħossuhom li qegħdin f'darhom fil-pajjiż tagħhom, fil-bliet tagħhom, fil-viċinat tagħhom. L-Ewropa tibda fil-mejda tal-ċina. U allura Ewropew gburi huwa wkoll u għandu jkun ukoll persuna mill-Finlandja, mill-Polonja, mill-Franza, mill-Portugal, mill-Bulgarija, mill-Renju Unit, eċċetera. U allura ma jistax ikun hemm ordni politika mingħajr ma jkun hemm rabta mill-qrib mal-poplu. L-Unjoni Ewropea ma tix tkun xi proġett tal-elit. Iċ-ċittadini kollha jridu jħossuhom illi postom huwa fl-Unjoni wara kollox e, l ewropea ta' kulħadd, il-professuri, dawk li suq trakkijiet, dawk li jaħdmu fin negozju dawk li tifittxu x-xogħol, dawk li jaħdmu fil-fabriki, dawk li għedin fuq l-huma pensjonanti, refugġati li għandhom permess biex jiexu fej jiexu u dawk li għadhom kisbiċċaw l iskola Ta' kull sena naraw illi wieħed minn kun tliet Ewropej iżur pajjiżi ieħor fl-Ewropa. Dan ifisser però li oħrajn ma jżuru imkien. Bekk l-Unja Ewropea trid titkellem lil kulħadd dawk li dejjem jivvjaġġaw u dawk li preferu joqogħdu d-dar bħala istituzzjoni eletta direttament mill-Unjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew għandu responsabilità speċjali f'dan ir-rigward mhux biss lejn il-votanti iżda wkoll lejn dawk illi isemmaw leħenhom biss fl-elezzjonijiet nazzjonali. Ir-riżultati tal-elezzjonijiet nazzjonali u referenda wkoll jistgħu jikkomplikaw il-ħajja tal-Unjoni Ewropea hekk kif wera wkoll pajjiżi stess. Iżda l-istorja tal-Ewropa tista' tinkiteb biss flimkien nistgħu nimxu l-qoddim biss jekk min jiġi elett u min jivvota jisma l-xulxin kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq livell tal-Unjoni. Għal 60 sena il-kooperazzjoni tal-Ewropa kien pont, pont lejn il-ġejjieni. Fil-bidu il-pont kien wieħed dejja, iżda matul is-snin aħna wessajna il-bażi u issa il-bżonnijiet l-ambizzjonijiet tagħna kibru. Issa fidejna biex naċċertaw illi dan il-pont ikun jista' jkompli jappoġġjana l-koll u dana jiddependi fuq kif jirnexxinna inżommu is-saħħa tal-istruttura u ta' dak kollu li jżomm il-pont maqut flimkien. Intom għandkom rol essenzjali f'dan ir-rigward bħala rappreżentanti taċ ċittadini tal-Ewropa fid-diversità kollha tagħhom. dana kollu minkejja kemm sabiħa din id-diversità u minkejja differenzi kbar bejnietna xorta waħda hemm iktar, ħafna iktar li jaqadna. Jiena nawguralkom kull suċċess fil-ħidma importanti tagħkom.